Il-ġimgħa filgħodu Xarabank ħabdet ħabdet ma' trakk ħdejn Bordeaux. Iż-żewġ vetturi inħakmu minn nar u dan kien l-ar incident tal baqta xarabank fl-Europa l-ħafna żmien. 43 persuna tilfu ħajjithom kienu hemm nies anzjani li kienu se jmorru ġita fil-Pirine. Kienu għadhom kemm telqu minn raħal fejn joqogħdu. U peress li aħna fi Franza għannom tal-Parlament Ewropew nixtieq jiena nixtieq il-fejqan mill laħjar fejqan għal dawk li nesċilom jaħarbuha eh, jeħelsuha ħafif u l-kondoljanzi ukoll ma dawk il-familji li tilfu l xaħat. Aħna naħsbu fil-familji li jridu jaraw kif se jelbu din il-ġrajja.